sentenza taħt il-rejat ta' terrorizmu. Probabli inti kont kun kontent li kiku dan ma tellax il-qorti id-dibattitu issa ma' tgħid il-President u il-votazzjoni ħassir nar l-erba. Naddu issa għal punt li jmiss tal-aġenda tagħna li huwa ir-rapport tas-sur Xikluna fuq l-adozzjoni tal-Estonja l-adozzjoni tal ewro mill-Estonja fl-ewwel ta' Jannar tal-2011. Mela, indur l-ewwel lejn ir-rapporter is-sur xikluna l-erba' minuti. Il-mikrofonu tiegħek. Thank you, Madam President. To be able Jina kontent ħafna li qed nirrappreżenta dan il-rapport u naqbel ma l-applikazzjoni tal-Estona li t-siħeb fil-żona euro, Signor President. Eh, Dinja din hija xi ħaġa sinifikanti, stat membru zaħir u determinat eh, ġi ħabbat mal-bib taż-żona tal-euro f'perjodu daqshekk diffiċli jgħid ħafna dwar dan il-pajjiż, jgħid ħafna dwar l uro u l-euro u z żona tal oro Ir-raġuni għalfejn dawn għandhom jissipu ja waħda ċara. L-Estonja laħqet il-kriterji ta' mastriħ li hemm fit-trattat u rridu nżommu f'moħħna li dawn il-kisbiet intlaħqu fl-ar e, sitwazzjoni finanzjari Ewropea illi rajna e, f'ħajjitna. Din il-kisba fil-fatt seħet minħabba minħabba l-sforzi sostenibli uh, u kredibli tal-ċittadini estonjani u l-gvernijiet estonjani. kejja il-difikultajiet li kienet fil-zona tal għura ċittadini estonjani jixtiequ jissieħbu fiż-żona għura bħala rapporter jiena kont kuntatt il-ħin kollu mal-Bank Ċentrali Ewropew il-Gvern Estonjat u l-Komissjoni u zort l-Estonja anka f'nofs eh, f'Mejju meta l-Komissjoni u l-ICP kamlu rapport ta' konverġenza għal l-operazzjoni li saret mill-Ministri tal-Finanzi Ministru tal-Finanza u l-Bank Ċentrali u l-Autoritet Pubbliċi huma ta' kreditu għal dan il-pajjiż. E, nixtieq però nsemmi tħassib illi E, dwar il-ftit żmien li kellu l-Parlament biex jagħti rapportijaw wara li ġie publika dan ir-rapport. Ma naxif li ħaġa tajba u kif intqal fil-passat juri nuqas ta' rispett lejn l-istituzzjoni tal-Parlament. Nammetti li kien hemm titjib u E, minħabba li l kummissjoni u l-ECB u koll ta' għamal burro u tawna rapport dwar il-progress, pero nispera li l-skadenza e, darboħra ma tkunx kif kienet din id-darba jekk ikun hemm xi pajjiż ieħor li jisieħeb fiż-żona euro. E, għalkemm hemm min qed jgħid li l-ewwel iż-żona euro trid solvi l-problemi tagħha qabel ma żżid il-membri, jiena ma naqbilx ma' ħadin bħala membru tal-żona Oro jew inkunu motivikat ikonna il-motivazzjoni u l-fiduċa biex inkomplu biex in bl-affarijiet tagħna jew inkella noqogħdu nitilfu rasna eh, f'affarijiet eh, oħra meta fil-fatt ikonna pajjiż illi huwa kapaċi li jissieħeb u jgħinna anke f'dan il-żmien ta' eh, bżonn barra minnek l-Estonja eh, ħadġejjeb il-governanza taħħa u kol u jina naħseb li l-Estonja se tkun eh, assi għal-zona tal-Euro. Eh, Fl-axħar tal-2009 fil-fat l-Estonja kella deficit tal-gvern veru bax U minkejja il-tnaqis ta' 15% fit tkabbir tal-ekonomija, eh, l-Estonja kella tkabbi kella surplus fl-2009 għalek id-dejn tal-gvern eh, huwa biss 7.2% żgur lanqas eh, fl-Ewropa u wieħed mill-anqas fid-dinja. U fil-kriżi ekonomika finanzjarja l-affarijiet kienu xorta wada sejrin tajja fl-Estonja. Eh, l-Estonja huwa pajjiż disciplinat eh, f'mod fiskali u eh, jista' għandu dinja fil-fat simbolizmu għalina, simbolizmu għal ġirin tal-Estonja li dinja għazla tajba li jtisħe fil-zona euro. Fl-ħarnet, ma, ma, ma jfissirx li l-affarijiet huma faċli uh, fl-Estonja eh, eh, ħafna qatt u hemm ir-riskju ta' inflazzjoni fil-ġejjieni. Għalhekk il-gvern irid iżżomm il-viġillanza fuq il prezzi speċjalment meta jaqilbu allura jiena għalhekk qiegħed nippreżenta dan ir-rapport eh, pożittiv lil din il-Kamra. Grazzi ħafna għandi l komissarju Liren. Grazzi Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri, l-ONET. Nishtiq ringrazzja l-onorevoli membru Edward Ċikluna għal rapporti għaw sostanzjali bilanċjat fuq il-konverġenza tal-Estonja lejn iż-żona ovro nixtieq nikkummenta u u kol dwar uh, eh, l-Estonja u kif leħet eh, u kisbet uh, il-pozizjoni li għanda palissa. Aħna għana l-appoċ tal-Estonja u nilqa dan il-rapport ukoll mill-Kumitat ta' ikon huwa kruċali illi il-proposta tal-Kommissjoni titmexxa il-qoddim u li tiġi introdotta l-euro fjannar tas sena d-dieħla fl-Estonja kulħadd jaf l-evalwazzjoni ta' konverġenza u l-deċiżjoni tal-adozzjoni tal-euro mill-Estonja se ssir fl-isfond ta' dan iż-żmien diffiċli eh, fiż-żona euro mill-ħolqien tagħha naħseb l-iktar fil-fatt żmien diffiċli qatt kien hemm. U f'dan ir-rigward dan l-evalwazzjoni pożittiva fuq l-Estonja hija importanti ħafna sinjal importanti il-juri illi il-qafas tal imu huwa wieħed li funzjona u jisħaq ukoll li fl-evalwazzjoni tal-konverġenza l-istati membri jiġu evalwati skont il-prestazzjoni tagħhom skont il-meriti tagħhom bir-rispett ta' u lejn u b'rispett ta' trattament ugwali. Il-evalwazzjoni pożittiva u sinjal ukoll għal swieq u anka għaż-żona illi hija barra il-żona tal-Ewro. Nixtieq nisħa illi l-Estonja ħad titol fiż-żona Ouro minn pożizzjoni soda ħafna eh, bi politika kredibbli, pożizzjoni fiskali b'saħħitha u żgur l-pajjiż blanqas dejn fl-Unjoni Ewropea kif qal il-professur Xikluna fil-waqt il il-medja medja fl unjoni Ewropea hija 75% tad-dejn pubbliku l-Estonja għandha il livell tad-dejn ta' 7.2% illi ovvjament turi differenza kbira mill-medja Ewropea però mhumiex imuni mill-problemi tal-ekonomija, però l-Estonja qriet li kapaċi eh, timxi ma' reġim tajjeb anka mill-1992 l-adozzjoni misset tkun xokk għal eh, swieq finanzjari fl-Estonja. Ovvjament, l-adozzjoni tal-euro se tkun eh, tarf ta' tri, anzi, jekk tadotta l-euro sena diħla l-Estonja tkun trid il-żomi disciplina fil-politika tagħha u eh, anka eh, politika prudenzjali u struttura fiskali b'saħħitha jiena nati merħba tal-rida tal estonia Tonja u tal-ħerqa tagħhom biex jissieħbu mal-żona tal ura eh, per eh, mezz ta' itra eh, li turi l-politika tagħhom ta' il-miri tagħhom li politika ta' stabli barra minn hekk irridu insaħħu l-gvernanza ekonomika fl-Ewropea Gvernanza b'saħħitha u gvernanza prudenzjali fiż-żona euro hija importanti ħafna. Dan b'dan il-mod nistgħu nibnu żona ehm, monetarja unika b'saħħitha. Onorevoli membri, onorevoli president, biex nikonkludi. Wara eh, din il-konsultazzjoni ma'kom din il-ġimgħa, il-kustjoni il ġimgħa il il ġimgħa il kustjoni se tiġi diskussa wkoll fil-Kunsill u jekk l-affarijiet imorru kif qed nixtiequ ikonna l-atti legali kollha adottati mill-Kunsill tal-Ekofin fil-13 ta' Lulju u bekk natu l-sona bizzejiet zmin biex tipprepara għal bidla u għall adozzjoni tal-euro fl-ewwel ta' jannar tal-2011. Għalek, għal darboħra nirringrazzjakom tal-appoċ ta'kom għal-proposta u nifraħ eh, lill-ċittadini estonjani. Grazzi ħafna il-Komissarju. Naddu issa l-kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel is-Sur Michel fisem il-PPE għal żewġ minuti. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja l rapporter għal rapport siewi ħafna, nista' nappoġġah fil-linji ġenerali tal-kummenti tiegħu u anki fit tħassib li qed iqajjem. Nista' ngħid mod partikolari li nistgħu ndaħlu l-Estonja fiż-żona euro għaliex għamlu sagrifiċċji propju ċittadini estonjani u anke għax kellhom tmexxija tajba minn naħa tal-Gvern u l-Parlament Estonjan. Jiena nemmen li din it-tmexxija mur li lin minn dak li kollox fl-ordni u s-sagrifiċċji li huma marbuta ma' dan Iżda, fl-istess ħin li aħna qegħdin nippruvaw nilaqgħu l-feriti u naħsbu fuq il-ġejjieni u naħsbu fuq iż-żona euro għaw dan il-pajjiż żgħir dan il pajjiż verament żgħir li qed jurina t-triq. Huwa ħoġġiġa ta' tama mhux biss l-pajjiżi ta' dawk il-pajjiżi ġirin li jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Ewropea iżda l-Ewropa kollha biex ikollna fiduċja imġedda f'dan iż-żmien diffiċli. U għalhekk nixtieq infakkar din il-Kamra fl-ewwel 10 snin tal-euro 16 miljun impik tkatru fiż-żona euro Ewropea. Iktar milli kien hemm aktar impjiegi li tkatru anke fir-Renju Uniti, fir-Renju Unit u kienu iktar mill-impjiegi li tkatru fl-Istati Uniti. Għalhekk nixtieq infaħħal lill-Estonjani għall-Gvern koraġġuż, għall-ċittadini koraġġużi u għall-Parlament koraġġuż. Din hija esperjenza li anke minn pajjiżi li huwa partizajra li kienet ta' benefiċċju. Aħsbu dwar din, dawn il-pajjiżi żgħar fejn ikunu, fejn fejn konna nkunu aħna kieku ma kenniex il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kommissjoni u t-tmexxija tal-Ministri taż-żona Ewro f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Ninsabu mitlufa kieku. Żewġ punti nixtieq nqajjem il-kwistjoni tal-bumbast u l-ċikli li jridu jiġu amministrati, jridu monitorawa, mbagħad fer rigward l-inflazzjoni tal-assi, għajjem din il-kwistjoni mal-Bank Centrali Ewropew għal sentejn qabel ma faqqat din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni u l-Bank Centrali Ewropew rridu jaslu għal soluzzjoni kif il-rati tal-imax baxxi u l-inflazzjoni baxxa iwaslu għal inflazzjoni tal-assi Grazzi, President, u nista' nappoġġa il-rapport ta' rapporter. Thank you, we're going to be here. Grazzi, ħandumu ħafna l-lejla u għalek ħanibda nkun stretta ħafna ma'kom u zommu il-ħin. Issa fissem l-SND Sinjura Padar. Sur Padar. Ylehomme hääletame. Ħanivvutaw fuq il-rapport tal- l-adozzjoni tal-euro fl-Estonja, iżda rridu nistennew mill-deċiżjoni tal-Kunsill. L-adozzjoni tal-euro hija eh, passiħor fil-proċess ta' integrazzjoni għall-Estonja. Hija konsekwenza ġenerali ta' politika għaqlija li mexxiet l-Estonja għal bosta snin. Wara il-fazi inizjali tal-kriżi aħna diġa konna fimna li l- Xejri ta' din il-kriżi kienu jeħtieġu approċċ ġdid u ħsieb mill-ġdid ta' ħafna mill-politiki li kienu japplikaw. Approċċ ġdid bħal dan kienu wassal għal tnaqqis fl-2008 u fl-2009 u l-adozzjoni tal-euro tfisser għalhekk li l-isforzi tagħna mhux ser ikunu għal xejn. L-iżviluppi ta' snin li għaddit li għaddew row l-importanza tal-istatistika u tal-statistika fidabli u għalhekk irridu niżguraw li l-Estonja tkompli l-politika fiskali b'mod trasparenti. Rridu ngħidu li għall-ekonomija mem l-ebda alternattiva l-adozzjoni tal-euro fl-Estonja hija pass pożittiv għall-Ewropa wkoll. U għalhekk hija bħal ħoġġiġa ta' tama f'dawn iż-żminijiet ta' diffikultajiet ekonomiċi. Jiena naqbel li bl-adozzjoni tal-euro fl-Estonja, iż-żona euro ħajkollha membru li tifhem x'inhuma r-regoli tal- tal-euro u tifhem x'inhu l-importanza ta' monitoraġġ tal-Unjoni u taż-żona euro. Nixtieq nirringrazzja l rapporter is-sur Xikluna u l-Shadow Rapporters għal rabta sfiqa fil-kooperazzjoni tagħhom u għalhekk jiena nappoġġa r-rapport bisħieħ. Grazzi. Fissem il-grupp tal-Alde Sur Klins għal żewġ minuti. Signora President, jiena sodisfat ħafna li mill-ewwel ta' jannar tal-2011 ħajkonna 17 il-membru ta' zona euro. Il-kelima qabli diġa qalu li din hija wieħed mill-pajjiżi li għandhom kriteri ta' Maastricht li ġew rispettati bisħiħ u rridu niżguraw li l-Eurostat, il-Bank Centrali Ewropew u l-Kummissjoni jieħdu ħarsa pożittiva biex xejn ma jaqbżlenna fil-rigward il-figuri u fil-rigward il-ċifri. Għaxar snin wara l-introduzzjoni tal-euro, l-euro qed faċċa sfidi kbar palma nafu u dan l-impenn kbir, dan ir-rida kbira u l-sforzi kbar li għatturu l-Estonja hija importanti irnexxila tilħaq il-kriterji ta' Maastricht l-Estonja u għalhekk irridu nirrispettaw it-trattat u għalhekk l-Estonja taf li bħala membru tal-Unjoni Ewropea għandha ċertu impenji biex tkun parti mid-żona euro. U tittamel dan xaħġa ta' malajr u għalhekk jiena sodisfatta għaliex ħankomplu nafdaw dak li bnejna fl-Unjoni Ewropea fortunatament. Il-gvern Estonjan ma jridx poġġi dan f'referendum għaliex aħna konxi li llum il-ġurnata ċittadini huma imħasba jekk isegwu dak li qed jiġri fix-xandir jaraw li l-euro hija munita dajfa u jekk l-Estonja ħażit ħatidħol fi żona euro l-prezzijiet ħajżdiedu ejja nagħtu ħarsa lejn l-Slovenja jew il-Ġermanja fir-rata ta' kambju tal-euro meta kien hemm il-bdil għall-euro. U għalhekk l-Estonja titturi li il-problema eh, tkun tista' taffaċċa il-problemi tal-euro u tkun tista' tikseb kisbit importanti. Nafu, għadna ma nafux jekk jista' jkollha reperkussjonijiet, iżda forsi l-Kummissjoni tista' tajdan aktar fuq dan. Nixtieq kull suċċess lill-Estonja u nittama li ikunu jistaw juru li fil-ġejjini nkun nistaw nżommu l-inflazzjoni baxxa kemm jista' jkun skont il-wedit tagħna. Nitkellem li jmiss għal-minuta, Sinjura Swinburne. Grazzi, grazzi l rapporter sur Xikluna għal-rapport siwi tiegħu u nappoġġaw il-konklużjonijiet tiegħu. F'dan iż-żmien tant diffiċli madwar id-dinja minħabba l-kriżi finanzjarja tal-2008-2009 Din hija xhieda tal-ħila fiskali u disciplina fiskali tal-gvern Estonjan li huma rnexxielhom jikkwalifikaw għal dħul fiż-żona euro. Minkejja li kien hemm pressjoni kbar ta' qatt u għalhekk għandna niferħulhom. jiena nemmen li jekk kwalinkwa stat membru jilħaq il-kriteri ta' Maastricht anki fi żminijiet diffiċli jistaw jitlu fiż żona euro u għalhekk nixtieq kull suċċess lill-Estonja. Issa fisem il-nonetteġ di sur bronz għal minuta u nofs. Grazzi, signora President, ħafna jasbu li għanna nifirħu l-Estonja. Jena nishtiq nofri il-kondoljanzi biex najdu għek l-ċittadini tal-Estonja. Jiddispjaċini għalix eh, dini ħasra nafu x'jiġri meta jidħlu fiż-żona euro u rridu jkun hemm ħafna tibdiliet. U għalhekk il-pajjiż tal-Estonja qed jorbot ruħu ma' munita li ħatwassal għal ħafna problemi ekonomiċi li ħajkompli jgravaw. Ir-Renju Unit ara f'dan meta konna membru tal-predeċessur tal-euro jiġifieri il-kambju il-mekanizmu ta' ta' kambju. Nafu li aħna rnexxinna naħarbu r-reċessjoni wara li ħrabna mill-IRM u għalhekk l-Estonja ħat neħi deficits tal-kapital u tal-kontijiet b'deficits oħrajn. Għanna ntejbu din il-kwistjoni iżda hemm perikli kbar moħbija fix-xefaq u għalhekk irdu ngħidu li l-Bank Ċentrali Ewropew qed jagħmel rata ta' imax li hija għolja wisq u għalhekk jekk l-Estonja twassal għal tnaqqis fir rigward l-importazzjoni u l-esportazzjoni ħajkun hemm żbilanċ fir-deficit u dan ħajkun segwitu u mhux ser ikun jistgħu jaħarbu minn din is-sitwazzjoni. L-Estonja tilfet il ħatitlef, anzi, jiskuza ruħu l-kellim, il-sovranità fiskali u ekonomika u għalek il-sovranità politika. U hija ħasra li dan il-pajis ħajġri l hekk 19 sena wara ħarab mill-takkis tal-Unjoni Sovjetika. Grazzi, kellim li jmiss sur Karenz għal żewġ minuti. Maħra xej. Grazzi, Signora President, jekk aħna partitari ta' tim tal-futbol nemnu li l-aqwa tim disciplinat l-aqwa tim ser jerbaħ. ħaġa bħal pattazza ta' dinja din hija regola li tapplika anke fl-estensjoni tal-euro. Nemmen li premju għandu jingħata propju għad-disciplina budgetarja u anke għal riformi li jiġu applikati. Fl-2005 sal-2008 kien hemm reċessjoni u ħafna mill-Istati Membri Ewropej nefqu aktar milli setaw jifilħu. Għal daqsant? Is-sisin ta' dak iż-żmien kienu l-bażi tal-kriżi. Iżda l-Estonjani kienu aktar aqlin, kellhom riservi tal-budget tagħhom u grazzi għal sistema budgetarji tagħhom il-reċessjoni li kienu osservaw fl-2009 ma waslitx għal falliment. Huma osservaw disciplina stretta u bħala riżultat ta' dan l-Estonja edha tilħaq il-kriterji kollha ta' Maastricht u għalhekk għandna ntuha merħba fiż-żona euro. Din hija bxara tajba u għalhekk għandha tliet livelli. L-ewwel nett huwa sinjal b'saħħtu u tajjeb li minkejja diffikultajiet kollha Iż-żona euro qed kompla titkabbar. It-tieni net hija sinjal pożittiv għal l-istati Baltiċi kollha li jfisser li dan ir-reġun huwa wieħed li kapaċi li jagħmel riformi u politiki tajbin. Huwa sinjal tajjeb ukoll għal stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li jekk il-kriteri ta' Maastricht jintlaħqu jinżammu magħhom jista' terċivi premju, jiġifieri li tidħol fi sħubija fiż-żona euro. Issa l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea rridu jiżguraw li l-budgets u l-politiki tagħhom jirbħu il-fiduċa ta' ċittadini fiż-żona euro u l-eżempju tal-Estonja ħajkun eżempju tajjeb li disciplina budgetarja hija possibbli minkejja żminijiet diffiċli. Grazzi Sur Kuta sal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, fil-bidu tal-kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea l-Istati Baltiċi ġew affettwati bisħieħ dawn saru siħbu fl-Unjoni Ewropea wara boom ekonomiku kbir. Iżda l-Estonja issa qed tidħol qed tipprepara biex tidħol fl-żona euro wara ftit żmien. Dan huwa żmien diffiċli ħafna u għalhekk għandna napprezzaw li l-Estonja ħadet deċiżjoni li tkompli f'din it-triq. Irnexxilhom joħorġu minn din il-kriżi b'miżuri tajbin u għalhekk jista' gawdu minn rata ta' dejn baxx ħafna li tnaqsu minkejja li kien hemm self estern. Id-differenza bejn id-dejn tal-dejn u l- dejn bejn ir-rata ta' inflazzjoni u dejn pubbliku dik ta' 7.2% tiburi li hija aħjar mill-pija tal-medja tal-Unjoni Ewropea u għalhekk irridu noqogħdu attenti bl-ambizzjoni tagħna iżda nkunu wkoll prudenti għalhekk ma nistgħux ninjoraw l-ambjent li nimxu l-qoddim u ninjoraw il-munita ta' zona euro. Hemm is-sogru tal-żida fil tal-prezzijiet u nittama lek li l-politiki jistgħu jkunu implementati sabiex ikun hemm bilanċ fiskali biex ma jxejjinx is-sagrifiċċji li jagħmlu l-Estonjani. Nafu li hemm sogru ta' inflazzjoni iżda l-aħħar iżda mhux l-inqas l-adozzjoni tal-euro fl ostonja għandha valur simboliku, valur simboliku għal pajjiżi tal-Ilvant li huma inqas ħerqana sabiex fi dan iż-żmien tal-kriżi jadottaw il-monita waħdanija huma stess. Grazzi. Salut til Estland. Grazzi, Signora President Jiena nixtieq irrotħajr għal l-Estonja. Illum il-żona euro għandha hija mifnija b'ħafna problemi kbar u għalhekk l-Estonja hija eżempju ta' min jemmen fl-Ewropa d-dim dawk li minna l-oħra joqogħdu iħarsu u jistennew bidejhom fuq żaqhom biex jaraw se jiġru. Dan huwa l-każ f'pajjiżi Danimarka u oħrajn. jekk missirijiet fundaturi tal-Unjoni Ewropea baqgħu ħarsu bl-istess mod uh, biex jaraw fej jiġbet ir-riħ kieku aħna llum, Sinjura President, mhux qegħdin hawnhekk. L-euro huwa l-iktar simbolu b'saħħtu ta' Ewropa maquda u għalhekk jiena nista' ngħid li rrid irrott il-ħajr lill-Estonja u nixtieqhom ir-risq. Ngħaddu għal l-aħħar parti tad-dibattitu l-ewwel nett is-Sinjura Bażescu doresc în primul rând să felicit Estonia pentru efort. Grazie, President. Nixtieq nifraħ l estonja għall sforzi li għamlu sabiex ikunu konformi mal-kriteri ta' Maastricht u nixfirħlhom ukoll għall politika ta' prudenza. Dan ħajkun is-17 il-pajjiż li ħajodotta l-euro huwa żmien diffiċli fl-ekonomija Ewropea. Għandna ħafna spekulazzjonijiet, ħafna tħassibijiet u kena tħassib li l-pajizi li huma membri fil-żona euro uħorġu mill-żona euro. Iżda l-adozzjoni tal-euro fl-Estonja huwa sinjal ċar, eżempju tajjeb, anki għall-Levant. Kien hemm analiżi għar-rapport tal-2010 u anki rapporti ta' Romanija ġo analizzati u għalhekk mhumiex konformi mill-kriterji kollha għadħul fis seħħ fi żona euro. Jien ngħidilkom li l-istati membri kollha u kull stat membru għandu jadotta l-euro meta jkun lest li jadotta. Grazzi, il-kellimni miss. Għaxi għirma, pirmininkė, għirma kollegos. Iš tikrųjų taip pat prisidedu prie signora President, kollegi onorevoli. Jien ukoll nixtieq nifraħ lill-awtoritajiet tal u tal-Estonja. Kien hemm ftit eh, eh, li kien jonqos għal-Litwanja biex ikun jistgħu jidħlu f-zona euro. Konna nistabu fl-istess pożizzjoni, ħadna pozizjoni differenti fl azlit u għalhekk l-Estonja minna l-oħra mbagħad segwit linja gwida li kien fija deċiżjonijiet populisti u resqet l-qoddim politika prudenti fil-qasam fiskali. Għalek l-istati baltiċi għedin jittamaw li jsegwu l-istess riżultat tal-Estonja jkollhom rizultat pozittiv bħal dak tal-Estonja. Nifraħ um, għal darboħra, nifraħ lill-Ministri tal-Finanz, mill-Ministru tal-Finanzi Estonjan li kellu kontribut kbir ħafna għas-suċċess tal-Estonja. Nifraħ fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern Estonjan talli ressa politika mexxija tajba u rispetta l-valuri tal-politika Ewropea. il-kellim ta' qabel li ħafna kliem un il-barra juri l-attitudni tiegħu f'din il-kamra. L-adozzjoni tal-euro fl-Estonja eh, f'dan il-moment huwa vot ta' fiduċa lill-Estonja u anke l-monita tal-euro f'dan iż-żmien. Kenna ħafna kritika, speċjalment fil-mezzi ta' xandir fl-istampa tar-Renju Unit Iżda, minnajr l-euro u minnajr disciplina budgetarja f'pajjiżi bħal l-Estonja ma l lebda tama għal lebda minna. Sur Sager, grazzi, Signora President, Komissarju, jien Mr. Raffira li l-nifsi jekk ma nużax din l-opportunità li nifraħ il-kollegi Estonjani tagħna. L-Estonja għandha tradizzjoni tajba ħafna u kisbet l-aqwa riżultati f'ħafna oqsma fis-snin moddija. Għamlu riforma fiskali, għamlu liberalizzazzjoni tal-ekonomija fid-disajnijiet u dan sar b'tali mod li pajjiżi oħrajn ma setawx qablu ruħom maħħom. Jena naħseb li l-Estonja ta' tkun imsieħeb b'saħħtu fl-euro ħajkunu prudenti ħafna, ħajjiksbu riżultati aħjar minn ħafna pajjiżi li diġa qegħdin fiż-żona euro ħajkontribwixxu għal stabilità tal-munita tagħna. Dan itemm il-proċedura tal DI u ngħaddi issa l-Kummissarju Ren. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Nishtiq nirringrazzjak, nirringrazzjakom membri onorevoli għall appoġġ li urejtuni u nishtiq nuża din l-opportunità sabiex narrafkom ir-raġunijiet wara din l-iskeda stretta li għanna għall-adozzjoni tar-rapport tas-sur Xikluna. il- data għall-evalwazzjoni tiddependi fuq il-disponibilità tal-data tal-bassir, tiddependi fuq l-informazzjoni li konna tal-data tal-finanzi pubbliċi minnaħa tal-Eurostat. Fil-fatt li sabiex nkunu nistgħu nagħtu aktar ħin l-Parlament Ewropew, l-Eurostat qablu li la darba ikun hemm validazzjoni tad data fiskali Il-proċess ta' tal-Kummissjoni xorta waħda ħeqpa strett għaliex aħna rridu li konna prodott ta' kwalità u li nippruvaw immexxu aktar il-qoddim ma tkunx fattibbli minar ma jkun hemm xkil fuq l-evalwazzjoni ġenerali tal-Istati membri kollha. Barra minn hekk irridu naraw il-proċeduri ta' deficit eċċessiv u anki il-patt ta' stabilta' u tkabbir li huwa s-sisin tal-EMU. Fil-fatt, aħna użajna l-istess materja prima u għada meta nieħdu d-deċiżjonijiet kollha flimkien ħajkun hemm 16 il-proċedura ta' deficit, 12 li huma eżistenti u erba' ġodda. Għal daqstant hija proċess ġenerali tal-Unjoni Ewropea li jikkawża ċertu diffikultajiet għal xogħol tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Xorta waħda jiena napprezza l pragmatiżmu li urejtu u nista' ngħid li ltqajt ma' membru ma' membri tal-Kumitat tal-Ekon fit-13 ta' April biex kelli dialogu informali fuq il- prospetti fuq prospettiva tal-adozzjoni tal-euro fl-Estonja. Jien ngħidilkom li l-Kummissjoni tkun lesta li tinforma l-Parlament f'kull ħin fir is-sitwazzjoni ekonomika u fiskali fl-Estonja u huwa ċar li l-Estonja trid tibqa' ikolla monitoraġġ qawwi biex tara li jkun hemm stabilità tal-finanzi pubbliċi li tkun salvagwardjata u anke l-iżvilupp. Il-Kummissjoni ser tagħmel monitoraġġ ta' dan bir-reqqa. Fl-aħħar nixtieq ngħid li jiena nserraħ fuq l-Estonja li tkun allejat fir rigward id-disciplina fiskali f'dak li għandu x'jaqsam mal-pressjoni fil-grupp tal-euro għandna bżonn allejati bħall-Estonja f'dan ir-rigward u għal daqstant irridu naħdmu fl-imkien nġbdu ħabel wieħed sabiex niżguraw is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u mbagħad tkabbir sostenibbli u tkattir tal-impjiegi fl-Ewropa. Fl-aħħar, Sinjura President, nixtieq ngħid li naħseb li kien is-Sur Bronz li rifera għal l-Estonja li titlef l-indipendenza tagħha li kienet kisbet u titlef il-libertà. Jien nixtieq ngħidlu li forsi nixtieq wieġeb billi najdlu li forsi li għandha x'taqsam mal raġunar li għamel nannuwi meta vota iva fil-referendum fil-Finlandja fil-rigward is-subija xi 15-il sena ilu waqal li jiena għattajt ħames snin fil-trinek fil-gwerra biex nidefendil dan il-pajis u dejjem ħarist lejn il-ponent. Grazzi. Thank you, Commissioner. Uh, now, lastly... Mela, grazzi, sanat il-kelma l-rapporter, Sushi Kluna. Signora Chair, grazzi. Grazzi tas-sur Orliran għall-ispiegazzjoni tijak. Jina nifem li din l-iskeda. it tħassib tijaj kien li l-parlament ma kienx qed jagħmel affarijiet vera sempliċi, simplifika il-kwestjoni importanti li kien hemm biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzja l shadow rapporters tiegħi li tawni twissija tan tajba u anke għall-amendi tagħhom li jiena lqajt u daħaltom fir-rapport. Jiena nixtieq insemmi l-MPs Estonjan, is-Sur Padar, il-Ministru ex-Ministru Finanzjar tal-Finanzi u s-Sur Liġi għal spiegazzjonijiet li tawna kull darba li jiena kelli bżonn għajnuna. Nixtieq dak kollu li kull suċċess lill-ċittadini tal-Estonja li provaw ħażin il-kritiċi, ikkonvinċewhom. U nista' ngħid li ħajjissieħbu fl-Unjoni Ewropea fil-Euro sabiex aħna nkomplu s-suċċess tal-Euro u nippruvaw nelbu il-kriżi li għaddej minnha. Għalek nirakomanda dan il-rapport u dim il-Kamra l-applikazzjoni tal-Estonia fi zona euro għanda bżon l-appoċ tagħna nittama li maġġoranza konvinċenti tal-Parlament Ewropew meta ser jivvota nar l-erba eh, juri l-appoċ tal-Parlament lil ċittadini tal-Estonia. Mela sa dan id-dibattitu mallu u il-votazzjoni ser issir l-erba. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. U hawnhekk għandna il-diskorsi ta' minuta skont ir-regola ta' artiklu 150 u l-ewwel fuq il-lista tiegħi